jew ir-reazzjoni tagħna issa l-Kummissjoni suppost toħroġ b'reazzjoni bieta maħaffa biex il-programmi narda Erasmus jistgħu jitqettu fil-prattika. Grazzi, Sur Beġon, issa naddu għal tieni informazzjoni li għanjalikom li hija rettifika tal- u ngħidilkom il-Kumitat tal-Suq Wieħed Intern għamel dawn emendi żewġ dokumenti tal-Parlament li għandhom xaqsmu mar rekwiziti għal rapport dwar is-Sikurità Ġenerali tal-muturi u sistemi komponenti tagħhom u kwistjonijiet tekniċi li għal xi huma destinati. U għalhekk skont nej wieħed sitta dawn il- ratifika u ratifiki huma approvati sakemm minn 48 sija ikun hemm l-inqas 40 deputat illi jitlob li dan jiġu ikun hemm vot dwarhom. Ir-ratifiki huma n-nizla fuq is-sit elettroniku. Issa ngħaddu l-votazzjonijiet. Onorevoli Kjerġbuk. Su President, 20 sekonda nisirqkom 20 sekonda għaliex aħna kol xar aħna bil-fors irrid noqgħod nġu Strasburgu nagħmluh ukoll pjaċir kbir. Imma għandi appell Presidenza li għalmenu jirrappreżentana fil-qudiem il-Kummissjoni sabiex eh, għalmenu nisimplifikaw ħaġa f'dawn il-vjaġġi. Aħna delegazzjoni Taljani li ma nidux ngorru kontra dak li ħasab ħati uħar li maħna mannix tirtiri diretti minn Ruma Strasburgu. U għallura rrodu noqogħdu nkollu nieħd biċċa xogħol li ddum ġurnata sieħa jien il-bira mill-bejlax, il-bdum flasġa fil-ħodu flasġa flasġa biex nasal, sarċu zbujek aħna irridu nagħmlu xi ħaġa għamela anki ma' Air France u l-Gvern Franċiż se jagħmel xi ħaġa pożittiv jekk irridu naħna niġu Strasburgu mista jkun di possibbli. Grazie, onorevole Antinoro. Assumeremo ovviamente. Aħna ħan nota ta' din il-ġatijak, eh, il-kommentijak, il-President tagħmel l-mutaħa biex tipprova tressa dan il- dan il-punt ta' vjaġġar u l-punt ta' loġistika, nasib xi taljani biss qed ibatu għadi di problema. Naddu l-votazzjonijiet mela. Is l-onorevoli Alfano. ċaqna għamel intervent l-tentattiv tal-evakwazzjoni ta' ta' parsi li sa Brussel il-Parlament il-darba li għaddit. Naħseb illi dinja barra regoli għaliex ħadd ma mar fil-uffiċċju biex jgħidulhom li n-nies iridu joħorġu mill-bini u barra fil-Parlament kull wieħed bin nasta tajna nagħmel li ridna. Jiena nixtieq nkun naf esattament kemm qed jonfqu flejjes il-Parlament kull sena biex dawn it-tip ta' regoli ta' evakwazzjoni jessigurta tal-Parlament. Almenu nittenna li istituzzjoni f'dan it-tip ċertu regoli ħafna iktar b'saħħithom. Grazzi, Signor Alfano, ta' dan il-kommenti naħatijak. Irna taf eh, eh, li eh, l-uffiċi li tieħdu ħsieb għamlu met li provaw jiformaw il-kulħat permezz ta' il-boardings security li kuna tidur l-inu ħaġa setaw jamlu dak il-ħin jissa nifokaw fuq il-votazzjoniet ma niftħux borom. Is-sur, l-sur koppa, favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Rapport ta' Don Vertikaw, favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. Relazzjoni Gallagher. Ehm, vot nominali, vot miftu. Għat vota. Votazzjoni maluqa. Rapprovat, proset l-rapporter, rapport Rewl. Skużani ma t sew, ma eh, favur kontra assenzjoniet għaddit proset l-Ronevri Rule. Rapport okoni. Nvot nominali vot miftuħ. Vot malu. Maġoranza kbira ħafna proset li rapporter. Iran rapport Mattias. Favu. Kontra. Jiet, għaddit. Proset li Honorable Mattias. Is-sur l-Honorable Kavada. Favu. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Proset Honorevoli. Onorevoli Terror. Rapport tijaw, favur, kontra, attenzjonijiet, għaddit, proset li l-kokoll, reporter Gardini favur, kontra, attenzjonijiet, proset l sur Gardini, rapport okoni, favur, kont, le, skużawni jgħid L-ewwel blok favur, kontra, attenzjonijiet, għaddiet. Issa navvotaw fuq il-proposta kif ġiet modifikata favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mela, rapport nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ranċanza kbira ħafna. Proset. Rapport li jmiss is-sur li xtfrid jixtieq jagħmel punt. Grazzi, President, kollegi distinti, musser neħdilkom wisħin, iżda huwa importanti li nixdilkom l-attenzjoni għal xi ħaġa din is-sala li nemmen. Hija minna dejjem xelbet lejn id-demokratiċi u mhux tad-dittatorjat. Aħna dejjem niġġieldu ma dawk li qegħdin jiġġieldu favur id-drittijiet tal-bniedem. Na, għan nitvotaw rapporti ma importanti ħafna dejjem din is-sala, imma aħna kuna titkellmu dwar interessi ekonomiċi li huma voluti. Iżda hawnhekk għall-ewwel darba din hija xi ħaġa li aħna għamminna fil-verità aħna qegħdin waqfu illi ktar qudiem ikun hemm software ta' sorveljanza li tkun disponibbli dittatori mingħajr ma jkun hemm verifiki. Allura dan ifisser li Twitter u Facebook pereżempju konverzazzjonijiet ma jistgħux eh, jiġu eh, analizzati u dawn huwa prodotti Ewropej li nataw l-Afrika ta' fuq l-affarijiet ikunu differenti minnhom il-qudiem. L-unika difett naħseb dan ukoll huwa li naħna biss qegħdin nagħmlu dawn verifiki wara li kunu kunu waslunna forsi darba boħra ikonna rapport fuq it teknoloġija Julius nkunu nistgħu nagħmlu dawn il verifiki qabel ma nkunu nistgħu nibattu din il-konsilna din xi ħan nibattu il-kollegi. Grazzi su Lightfried, grazzi ta' dawk il-kommenti tiegħek issa nivvotaw emenda 52 minu favur kontra astensjonijiet dit Proposta tal-Kommissjoni jekk ġiet modifikata minnu favur kontra astensjonijiet dit e, per nominali vot miftuħa. La votazione. Votazione mnani maluqa. Maġoranza kbira ħafna anki wkoll dan ir-rapport proset. Is-sur fidanza nivvotaw favur kontra astenzjonijiet proset għaddit. Rapport Koch. Paragrafu 4, minu favur. Vot nominali. Rapporter? Grazzi, komment fil-qossor. L-ħar minuta, għal il-lista, il-lista ħazina natat li pipit, il-lista ta' votazzjonijiet, dik valida, dik ma tkun fil-fajl, mux dik li ġevitu l-ħar minuta, xem ħaġa ħazina. Sewa. Mela, paragrafu ba, vot nominali, vot miftuħ. Għat vota, vot maluq. għaddit. Paragrafu 12, minu favu. Kontra. Astenzjonijiet għaddit, 17, favu. Kontra. Astenzjonijiet għaddit, 25, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit, 29, 28, eh, favur kontra, Astenzjonijiet għaddit, 29, favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit, 30, favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit, 31, favur, kontra astenzjonijiet għaddiet 34 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 37 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 46 menda numru 1 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 47 żewġ partijiet l-ewwel parti bnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet minja parti favur kontra astenzjonijiet għaddit 48 favur kontra astenzjonijiet għaddit 50 favur kontra astenzjonijiet għaddit 52 50 niverifikaw votazzjoni miftuħa Vota vota Votazzjoni maluqa maġġoranza kbira ħafna għaddiet 52 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 54 favur kontru kontra astenzjonijiet għaddit votazzjoni miftuħa kolħat vota votazzjoni maluqa għaddiet 73 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit, 88 favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit, 96 favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit, 101 fl-ewwel parti favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit, tini parti favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit, 103 favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit, nivotaw fuq il-proposta kollha kemm kif modifikata pavu kontra astenzjonijiet għaddiet. Proset. Issa, rapport ta' l-Onorevoli Diva. Skużawni, si President, mela. Paragrafu 23, favur l-ewwel parti kontra astenzjonijiet għaddiet, tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddi tret parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ 29 favur Ma mela fuq tret parti nivvotaw. Tret parti 23. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Paragrafu 29, favur. Kontra. Astenzjonijiet verifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Erbej, minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 41 favur Eh, ma l-istess maġġoranza ta' qabel, jessi President, jgħna verifikaw, jgħna verifikaw. Le, ne, 41, favu. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. 42, favu. Kontra. Astenzjoniet għaddiet. 43, favu. Kontra. Astenzjoniet għaddiet. 45, l-ewel parti favu. Kontra. Astenzjoniet għaddiet. It-tini parti favu kontra astenzjoniet għaddit. Nanzi, ftot miftuħ. Għattini parti ta' 45. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Premessa D. Favu. Kontra. Votazzjoni miftuħa fuq premessa B. Maluqa? Għaddit. Proposta rezoluzzjoni kollha kemmi favur kontra assenzjonijiet għaddit proset l diva. Mer. Naddu għara Paul Zimmer. Paragrafu 36 l-ewwel parti. Minu favor. Nu kontra astensjonijiet tgħaddi. Tieni parti favur kontra Astenzjoni tgħaddi. Verifika fuq it-tieni parti ta' 36 votazzjoni miftuħa. La votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Paragrafu 39. L-ewwel parti minnu favur kontra. Astensjonijiet taddi. Tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. l erbajn Żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. werbajn favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. werbajn favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. werbajn favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. werbajn favur kontra astensjonijiet taddi 53 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi t-tieni parti favur kontra verifika dwar it-tieni parti votazzjoni miftuħa La votazzjoni è chiusa. Votazzjoni maluqa. Taddi. 58 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 63 l-ewwel parti favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. It-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. is sebajn minu favur. Kontra. Astensjonijiet verifika dwar is sebajn votazzjoni miftuħa. La votazione è chiusa. Votazione maluqa. Taddi. 73 l-ewwel parti minnu favur. Minnu kontra. Astensjonijiet taddi. it parti minnu favur. Kontra. Astensjonijiet. Votazzjoni miftuħa. La votazione è chiusa. Votazione maluqa. Taddi. 74 minu favur, l-ewwel parti minu kontra, astensjonijiet taddi, it-tieni parti minu favur, kontra, astensjonijiet taddi. Premessa de l-ewwel parti minu favur, minu kontra, astensjonijiet taddi, it-tieni parti minu favur, kontra, astensjonijiet taddi. Mozzjoni e riżoluzzjoni kollha kemm minu favur, kontra, astensjonijiet taddi. Nifirħu l onorevoli Zimmer rapport Tsaskowski minu favur. Nikab skużajte, President. Paragrafu 2 minu favur. Kontra. Astensjonijiet jaddi. Il-mozzjoni rizoluzjoni kollha kemm hi minu favur. Kontra eh, għaddit. Nifirħu l-onorevoli Tazowski. Il-rapport Gaspari. L-ewwel paragrafu minu favur kontra astensjonijiet jgħaddi. Tieni paragrafu favur kontra astensjonijiet jgħaddi. Emenda wieħed ta' rapport terminu favur. Kontra. Astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu 7. Żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Astensjonijiet tgħaddi. It-tieni parti minnu favur. Kontra. Votazzjoni nominali dwar it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni chiusa. Votazzjoni magħluqa. It-tieni parti ma taddix. Tmin paragrafu l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Astensjonijiet taddi, it-tieni parti favur. Kontra. Verifika dwar it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. La votazzjoni è chiusa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix it-tieni parti. Paragrafu 11 minu favur. Kontra. Stazzjonijiet. Votazzjoni nominali dwar il-11. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Emenda numru 2 minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet taddi. Paragrafu 14. L-ewwel parti tal-paragrafu 14 minu favur kontra astensjonijiet taddi. Issa se nivutaw dwar l-ewwel parti tal paragrafu 14 dwar it-tieni parti minnu favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda numru tlieta minnu favur. Kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 21 minnu favur. Kontra astensjonijiet ma jaddix. 23, zdew partijiet l-ewwel parti minnu favur. Kontra astensjonijiet taddi. Tieni parti. Nibqaw għaddejin, skużawni, jew nibqaw għaddejjin, kħġobkom. It-tieni parti minu favur kontra. Dwar it-tieni parti votazzjoni miftuħa. La votazzjoni chiusa. Votazzjoni magħluqa. Taddi, paragrafu 24, l-ewwel parti minnu favur. Kontra, astensjonijiet għaddi. Tieni parti favur, kontra. Astensjonijiet għaddi. 34 minnu favur kontra. Votazzjoni miftuħa dwar paragrafu 34. La, pa la votazzjoni chiusa. Votazzjoni malwa. Ma jaddix, il-36 l-ewwel parti minu favur. Kontra. Astensjonijiet taddi, it-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. 39 l-ewwel parti minu favur kontra astensjonijiet taddi, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. 43 minu favur kontra astensjonijiet jaddi. Verifika dwar paragrafu 43, votazzjoni miftuħa. La votazzjoni è chiusa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. 45 l-ewwel parti minnu favur. Kontra astensjonijiet taddi dittini parti favur kontra Ollu jdejkom, minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet, taddi. 47 minu favur. Kontra. Astensjonijiet, jaddi. Premessa kera minu favur. Kontra. Astensjonijiet, Taddi, premessa L, l parti minnu favur. Kontra assenzjonijiet taddi, tini parti minnu favur. Kontra assenzjonijiet taddi. Votazzjoni nominali dwar mozzjoni e risoluzzjoni, votazzjoni miftuħa. La votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa. Taddi unifirħu l-rapporter Grazzi, u l-ikla tajba jgħid president Caro Presidente Schulz. Aziz President Schulz. Awguri u likla ikla it-tajba.